ismek għal rapport Lene biex titkellem fuq ir-rapport Lene. Grazzi, mela mbagħad nistgħu ngħaddu għassur Ospakic. Jekk jogħġbok. You have to push the button, Mr. Uspakic. You have to push the button. Tittafas il-buttuna sur Uspakic. Eh, Gerbi mas pirmininkė, eh, noriu pranešti, kad aš palaikau eh, šitą sprendimą, nors mano kartelį. Nishti ninformak dwar il-fat li jena nappoġġa din id-deċiżjoni u xtaqt ninformak propju fuq dan mbatt xi ħaġa fuq is-sustanza, kollegi. fil rigward din id-direttiva tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-mikroentitajiet u fuq il-stqarrijiet annwali jiena rritnajt li din hija diskussjoni li għadha d-dejja fuq livelli kollha, kulħadd qed jiddiskuti fuq l-istituzzjonijiet Ewropej u fuq l-awtoritajiet nazzjonali u naħseb għalhekk hija kwistjoni li għandna bżonn regoli komuni għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu naħseb li rridu nħaffu l-affarijiet għal mikroentitajiet mingħajr ma nxeklu il-ħidma tas suq intern u r-regoli komuni għal kompetizzjoni. Għalek, jiena nħoss li għanna jkonna taxxa komuni hemm tħejjiet għal mikroentitajiet li jistgħu jiġu kalkulati jew billi nqisu n-numru ta' impjegati f'dawn il-kumpaniji jew inkella billi nużaw kriterji oħrajn. Nishtiq nispiega il-kollegi li l-spiegazzjoni tal-vot imma ta' minuta u għand il-ġuħ jek jazobkom. Is-sur Lijar għandu l kalma jek joġbu. Eh, Mida möglichkeit zu Grazzi, President. Bil-possibilità li taffu il-pizijiet għal mikroentitajiet fuq il-kontijiet, il-Parlament Ewropew tkellem favur li naqsu l-burokrazija pis tal-Unjoni Ewropea ta' 6.3 biljun euro aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa biex nipromovu tkabbir tal-SMEs. L-istati membri jistgħu jiddeċidu waħedhom fuq din il-liberazzjoni mill-kontijiet għal dawn il-mikroentitajiet għalhekk inħeġġeġ ħafna pajjiżi, speċjalment il-Ġermanja biex jieħdu vantaġġ minn dan. Il-kumpaniji konċernati frankaw il-ħin u l-flejjes sa ċifra ta' 2000 euro kull kumpanija zdija eżempju tajjeb ukoll kif l-Unjoni Ewropea hija favur ċittadini iktar mill ċittadini stess jasbu u din l-eżempju tista' tittieħed minn pajjiżi oħrajn grazzi. Issa sur Motti għal minuta. Sì, signor Presidente, onorevoli. Iva, President, kollegi, jiena ma appoġġajċ il-rizoluzzjoni l-ene għax kienet titkellem fuq il-mikro imprezi li għal pedament tal-ekonomija Ewropea. Jiena nħoss però li r-riżoluzzjoni kifini toħloq differenzi ta' kompetittività bejn eh, intraprizi fl-istati differenti u dak ma riduħx illum speċjalment fil-kriżi li qegħdin fiha il-kwistjoni tal-kontabilità hija strument effettiv li huwa neċessarju propju biex wieħed ikun jista' jisli nifsu fil-suq u biex anki jikseb kreditu mill-banek. Wara kollox huwa fuq il-kontabilità li wieħed jara illi il-ġestjoni anki ta' mikroimpreża hija sejra tajba jew le. E, irridu naħdmu biex inkunu nistaw natu inċentivi lil mikro intraprizi biex e, anki il-żaza intraprendituri u l-familji ikunu verament kompetitivi fis-suq u biex ikunu jistaw jiksbu kreditu mill-banek illi sessa kienu interessati biex fil-intraprizi l-kbar. Grazie. Grazie, Sunjura Harkin, għanda kalma. Thank you, Mr. Grazzi sur President, jiena sodisfatta ħafna li nappoġġa r-rapport Lene li ħaj jgħin biex itaffi l-pis għal mikroentitajiet. Waħda mill-affarijiet li tkompli titfaċċa meta titkellem mal negozji żgħar hija regolamentazzjoni żejda, ħafna burokrazija li tipprova tiġi moħbija taħt ħafna xogħol bil-karti u għalhekk naħseb li hija raġonevoli li ngħidu li l-mikroentitajiet ma jkunux soġġetti għall-istess regoli tal-kumpaniji kbar. U għalhekk naħseb li dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna u tweġiba tajba għal mikroentitajiet fl-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi nipproponu leġiżlazzjoni ġdida iżda llum qegħdin ngħidu li din il-leġiżlazzjoni ħadd wassal għall-ambjent aħjar tax-xogħol u kompetitività aħjar għal negozji żgħar. Għandek naħseb li hija xirqa li nimxu f'din id-direzzjoni. Monsignor għandu l-kelma. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Jina nishti nifraħlek pal rapporter. Aħna nħarsu lejn id-dinja ta' negozji mod importa importanza kbira u aħna dejjem tfajnija pala priorità l-appoċ ta' grupp tagħna ta' dawn il-SMEs u għalhekk naħseb li tajjeb għamilna din l-azzjoni u binneħu l-burokrazija u biex inneħu ispejjes fuq dawn il-mikroentitajiet. Dan jagħti għajnuna konkreta il dawn il-kumpaniji ċkejkni f'dan iż-żmien diffiċli. U fl-istess ħin hemm flessibilità għall-istati membri biex dawn ikunu jistgħu jużawha meta verament jaqblilhom. U din qed tneħħi wkoll din ukoll tippermetti li jkun hemm legalità b'tali mod li maħallix ikun hemm eh, nuqqas ta' kontroll. Il-rapport dwar l-istrateġija tal-2020 għanna l-Filip Momber fisem il-grupp tijaw, għandek il-mikrofonu. Mr. Lomber is... Oh. Hi. Yeah, Mr. President, chers collègues, euh, je crois que le vote auquel on a assisté. Naħseb li l-vot li assistejna għalih kien euh, wieħed euh, notevoli għaliex iż-żewġ euh, il-grupp il-kbar għam deċidew li għamlu riżoluzzjoni komuni, prezentawa sitt minuti qabel l-iskadenza għal daqstant ma jena nħoss li dan mhux aġir eh, xira għal-parlament bħal dan fil-moment li l-Kommissjoni bl-istess familja politika seta toħroġ ħames għanijiet u sitt politiki biex tilħaq dawn l-għanijiet, dan l-affarijiet ma jgħid ma jfissru xejn ma jgħidu xejn u dan dejjem bl-appoġġ ta' tlet familji politiċi u f'diskussjoni bħal din sekk importanti daqs din naħseb illi irridu naħdmu b'mod iktar miftuħ. Grazzi.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 Minkejja dan kollu, naħseb li ċerti aspetti xorta ma ġewx sviluppati biżejjed u jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li f'din l-istrateġija Ewropea l-2020 ma narawx rabtiet ċari bejn l-istrateġija u l-politika ta' koeżjoni. l politika ta' koeżjoni fir-rigward ta' appoġġ finanzjarju hija importanti għall-iżvilupp eh, reġjonali Aħna nifmux qed jgħid il-Kunsill hawnhekk jiddependi mill-Istati Membri biex jimplementaw l-istrateġija, imma huwa importanti ħafna li l-livell tal-awtoritajiet eh, lokali jiġi indirizzat kif imess. Rridu naraw min eh, minu li, responsabiltajiet jiġu irrispettati se naraw. one minute în cadrul reuniunii informale a consiliului european din unsprezece februarie a fost fil kuntest tal laqgħa informali tal kunsill ġiet adottata stqarrija dwar l-appoġġ li rrid jingħata lill Greċja fis-sitwazzjoni finanzjarja attwali kien hemm ukoll diskussjoni dwar il-pjan tal-Unjoni Ewropea għal l-2020 bħala segwitu tal-istrateġija tal-Lisbona aħna rridu nsegwu l-prioritajiet li ġew stabiliti. Aħna għandna bżonn ta' din ir-riżoluzzjoni irridu naħsbu dwar il-reġun speċifiku, il-natura speċifika ta' kull reġun li għaw fl-Europa irridu nsaħħu l-kompetittività ekonomika, nżidu l-impiegi, tkabbir f'ħafna oqsma anki f'dik li hija riċerka u żvilupp. Kif qatt irrid ikollna strateġija xirqa għal kull reġjun tal-Ewropa u biss f'dan il-moment f'dan il-mod illi aħna kunu nistgħu nilħu l-għanijiet tal-istrateġija 2020. Irridu nagħtu priorità lill-edukazzjoni u ninvestu fl-edukazzjoni għax mingħajr l-edukazzjoni m'hemmx tkabbir.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 illi l-Unjoni Ewropea turi solidarjetà u tgħin biex tappoġġa lill-istati kontra spekulazzjoni. Għalhekk li qed nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet ġodda Ewropej illi jitrattaw il-fenomenu tal-spekulazzjoni e, speċi ta' font monetarju Ewropew illi jħossib dawn l-affarijiet huwa importanti Illi nitrattaw l-affarijiet b'mod effiċenti. Is-surus Paskeċ. Eżis kollegi, xtaqt ngħid xi ftit kliem dwar l-Istrateġija Ewropea sal-2020 bħala prinċipju kwalunkwa inizjattiva illi edamek biex intejbu situazzjoni fl-Europa għanda tkun appoġġata, pero ma jfessirx li din l-istrateġija ma tistax iġi kritikata. Dan japplika għall-istrateġija Ewropea u koll sal-2020 għanna inneħu E, e, il-konfini li teżisti bejn il-regoli nazzjonali u dawk Ewropew. Minix qed nitkellem hawnhekk dwar il-kultura jew il-wirt e, tal-pajjiż jew it-tradizzjonijiet, imma kustjonijiet ekonomiċi is-suq Ewropew huwa suq komuni. Kieku ma kienx hekk, reġunijiet differenti u e, e, ikollom kieku regoli differenti. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha timplementa kondizjonijiet ekonomiċi komuni dan huma neċessarji biex niżviluppaw anka l-riċerka e, xjentifika u t teknoloġiji Rridu eh, inqisu kol inqisu dawn l-affarijiet kollha. Il-President għadu kem għatal il-mikrofonu tal-kellimi. Is-sur Truntis issa jmiss għal-minuta. Jiena votajt kontra dan ir-rapport. Minħabba qed juri eh, il-neoliberalizmu, il l-approċ eh, li, li uh, jina naħseb li tefana f'dawn il-problemi. Għanna bżon tibdil fi, radikali fil-politika soċjali u ekonomika biex nilħu uh, biex ikon aktar MPA kun irrispettaw id-drittijiet tal-ħaddiema għal kunsill u l-Parlament qed jippruvaw jistaħbaw wara l-problemi ta' stati membri individwali flok jisolvu l-problemi b'mod kollettiv. Palissa kulħadd qed iħares blikraħ lejn il-Greċja u ġew imponuti miżuri stretti ħafna fuq eh, l-Unjoni fuq il-Greċja li għandna bżonn huwa ftejjim illi lan tiegħu huwa li juri il-solidarjetà u joħloq ix-xogħol għal ħaddiema grazzi ħafna għal minuta l-kellim li jmiss. Sinjuri, President, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija ġdida illi tippermettilna nirreġixxu għall kriżi finanzjarja element importanti tal-istrateġija huwa li nsaħħu il ħelsien il il ħieles ta' xjentisti tal-pensjonanti tal-ħaddiema u dan imniżel ċar fir-reżoluzzjoni huwa tajjeb li nenfasizzaw ukoll l-appoġġ tagħna lejn il-kumpaniji żaru medji għax mingħajrhom ma noħorġux minn din il-kriżi. Hemm min iħoss li din l-istrateġija mhijiex tenfasizza biżżejjed il-politika ta' koeżjoni, però jiena ma naqbilx ma da għax dan l-enfasi huwa hemmhekk. Huwa jekk dan li jekk l-affarijiet però ma jiġu ma jiġux implementati aħna mhux se nagħmlu l-ebda progress. Is-sur bon sinjore issa. Grazzi, President. Il-moment li wasal biex aħna insiru adulti politikament hemm bżonn ta' iktar bżonn ta' iktar attività ta' koordinament bżon ta' iktar rizorsi għal proġetti ta' infrastruttura tinata iktar attenzjoni u iktar appoċ lill-SMEs bżon ta' sforzi kbar biex aħna nwettqu u bisħiħ su intern u hemm bżonn urġenti ta' politika fiskali komuni f'ħafna fl-modi eh, għamlu għatabiruħom illi ma kienux qed jaraw il-nases illi kienu qed ipoġġu fit triqitna il-banek Amerikani. Issa wasal iż-żmien tal-responsabilità l nuru koraċ fir-riżoluzzjoni li votajt flimkien mal-grupp tiegħi hemm xuħut minn dawn l-affarijiet imma jiena nħoss li Barroso l-Kunsill il-Parlament għandhom iridu juru iktar koraċ. Grazzi. And finally, Mr. U fl-aħħar is-Sur Ġoneski. L-istrateġija l-ġdida tal-2020 hija l-ħu iż-żajr tal-istrateġija ta' qabel u jekk aħna ma, ma nkunux ma narfux dan l-aħwa minnu, ma ħnissa nkunu nissaw nikbru fl-imkien kien hemm bżonn li nadottaw din l-istrateġija u l-istati membri kienu qegħdin innaqsu l-possibilitajiet ta' moviment ħieles ta' ħaddiema, impjegati u servizzi. E, din il-verżjoni jafti taħjar minn dik li kena safti ċurilu fejn ma kienet issemmi xejn dwar kozjoni. Madana kollu, din hija kważi issa e, lista ta' xewqat tagħna. Irridu naraw x'se jirrifletti il-budget li jmiss u l-perspettivi finanzjarji li jmiss jiena netama li din l-istrateġija mis se twassal dominju tal-Stati Membri l-antiki fuq dawk il-ġodda. Grazzi. Nixtieq eh, nitlob lill kollegi eh, illi ngħidilhom illi għamilna 15 il-spiegazzjoni tal-vot u hemm 53 ġifiri sendumu għaw. Jekk hawn xi ħadd illi huwa kuntent illi jagħmel il-kummenti tiegħu bil-miktub, eh, napprezzaw. Fuq dan is-suġġett għandna spiegazzjoni waħda oħra, Sur Balzu. Grazzi ħafna tal-opportunità li qed ittini sur President l-Unjoni Ewropea u l-Istrateġija l-2020 jiena ivvutajt kontrija. Għaliex, għaliex eh, huwa ovvju illi din tadotta politika ekonomika neoliberali u tajt moċar Eh, illi tmur kontra politiki ekonomiċi protezzjonisti ġifiri l-intervent tal-istati u eh, għanna nifmu suppost illi dak li tallimna mill kriżi finanzjarja hija li ma nistawx inħallu iswi imexxu lilhom infushom. Hemm kunċett imperjali li qed jaġixxi hawnhekk ukoll dan it-test jgħid li r-regolamenti jidħlu fis-seħ b'mod awtomatiku jekk l-istati membri ma jimplementawhomx. L-autorità se jkun hemm awtorità supervizorja eh, li tkun responsabbli fuq livell Ewropew u ċar ukoll li se jkun hemm ukoll eh, passi legali vinkolanti li jittieħdu. Għalhekk jiena votajt kontra. Signora Vajla Sanders marret tiko xaħġa ta' malajr u issa ta' għamnek biex tispieganna għalfejn votat kif votat. Grazzi. Grazzi. Eh, Jima konċ etnikol fil-fat imma kellimur l-offiċju. Bħala membru tal-Komitat dwar il-Kontroll Budgetarju, kolli najt li jena votajt favur l-istrateġija ta' l-2020 naħseb li huwa importanti li l-Parlament jesprimi l-opinjoni tiegħu. Imma jien għandi riserva li nixtieq nispjega lill-kollegi tiegħi fil-paragrafu 18 il-mod kif inhu miktub bħalissa jgħid xi ħaġa li mhijiex tajba mhijiex xirqa jgħid li l-qorti tal-awdituri kritikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għal 80% tal-ġestjoni tal-budget Ewropew, imma fil-fatt għall-ewwel darba fi 11 sena il-qorti tal-awdituri ferħitilna u tat uh, opinjoni pozittiva minħabba l-fatt u minħabba l-mod kif l-istati membri eh, eh, għamlu uh, ġestjoni tal-30% tal-budget illi hu fidejhom. Għalhekk naħseb illi il-mod kif inhu miktub il-paragrafu 18 għandu iwassal għal nuqqasta eh, forsi bil anki fejn bost ċittadini jina xtaqt niċċara kem dan kemm għal kollegi fuq kol ma' ċittadini sur Manasku. Issa, dwar Goldstone, naddu għal ehm, rapport li mis li rigward l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjoni ta' Goldstone. Sur President, eżis kollegi, jiena votajt kontra il-rapport Goldstone. Anki jekk dan il-rapport kien jider li fil-bidu kien inizjattiva tajba għaliex rrit eh, jeżamina il-konflitt bejn l-Izrael u Palestina biex jinsabu l-aħjar soluzzjonijiet dwar għas-sitwazzjoni li hemm fir-reġjun. Ma jena nixtieq li dar rapport kien iktar oġġettiv li jirrispetta id-dritt internazzjonali u l-liġi eh, id-drittijiet umanitarji. U jiena dejjaq li rajt li f'dan ir-rapport il-gvern tal-Iżrael qed jiġi trattat bl-istess mod ta' bħala mass li bħalma tafu intom ukoll li hija waħda mill-organizzazzjonijiet imlisba fuq il-lista tal-organizzazzjoni terroristiċi u għal daqsant jiena ma naħsibx li permezz ta' dan ir-rapport il-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina u t-tensjonijiet bejn dawn iż-żewġ pajjiżi eh, u s-sitwazzjoni fir-reġjun se titjieb għalhekk jiena votajt kontra. Grazzi ħafna. Is-Sur Messaros. Grazzi ħafna, Sur President. Ir-rapport ta' George Goldstone huwa xogħol ta' individwi eminenti li aħna nirrispettawhom ħafna u l ġudizzju tagħhom aħna għandna norbtu fuqu. Dan mhuwiex rapport politiku u għaldaqstant għandu jkun implementat. Jiena ivvotajt Iva, imma ma naqbilx ma kull waħda mid dispożizzjonijiet li fih ir-rapport għalla volja inħoss li kienet idea tajba illi dan ir-rapport ġie adottat illum fil-Parlament u nittama illi dan u koll se jikontribwixi għal eh, paċi u koll fil-dan il-reġun. Signora Kristina Brovaj. Grazzi ħafna, Sir President. F'Diċembru tal-2008 l-Izrael attakkat eh, il-faxxa il-medda ta' Gaza u minn 1400 eh, persuna 450 minnhom kienu tfal dawn kollha tilfu ħajjithom. Dan ir-rapport jipprova jimplementa miżuri oġġettivi u fittex u u semma u koll dan il-reat faħxi u li ma partijiet mill-liġi internazzjonali inkisret mill-Izrael fil-waqt fil-moment ta' dan l-attak. Il-partit Jobbik tal-Ungerija u d-delegazzjoni tal-PPF dan il-parlament ivvota iva, ivvota favur id-deċiżjoni ta' dan il-parlament li tippromovi l-implementazzjoni ta' suġġerimenti li hemm fir-rapport Goldstone. Nixtieq niskuża ruħi mal-vittmi Palestinjani għaliex il-gvern uh, Ungeris dejjem jgħid illi ma jaqbilx ma' rapport Goldstone imma da ma jirriflettix l-opinjoni tal-pubbliku Ungeris. Grazzi, Sur President, il-rapport Goldstone mhuwiex ibbilanċjat. Ħafna affarijiet qed jeħel l-Iżrael għalihom imma il-Ħamas ilu juża ċ ċittadini bħala skudi umani u e, postijiet fejn għandhom jieqfu e, l-armi kien hemm pajjiżi bħal e, Saudi Arabia, Libja u l-Pakistan illu wkoll ħadmu fuq dan ir-rapport u dawn il-pajjiżi huma magħrufa minna illi huma <laughs> demokraziji fantastiċi u propju l-essenza u l-xempji tal-libertà tal-espressjoni u jiena da, dan l-effett jider ċar fil-rapport Goldstone u għalek eh, votajt kontri għaw anki kontra rizoluzzjoni tal-parlament li hija zbilanċata daqs il-rapport innifsu.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 U għalek l-Izrael kella tiddefendi ċittadini tagħha. Jiena naħseb li ħasra li dan il-rapport da' seks bilanċat ġi adottata unnek għalla volja mux bċi maġġoranza kbira u nittama li din misċejra li set kompli fil-futur u li l-Europa se tkun eh, tiġġielet il-libertà tal-espressjoni, il-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Sir President, jiena se nitkellem iktar fil-qosor din id-darba. Naħseb li l-imħallef Goldstone mhuwiex il-simbolu tal-oġġettività u jiena votajt kontra dan ir-rapport għaliex li illi jippreżenta s-sitwazzjoni tal-vant nofsani uh, bil-kuluri su iswet u abjat biss u l-Izrael jirrappreżenta l-kolur iswed. Din is-sitwazzjoni ħafna iktar komplessa minn hekk u naħseb illi għandna nevitaw ġudizzji daqshekk unilaterali. Sur President, jiena forsi jint ukoll uh, zort il-belt ta' Zorod li intlaqtet mir-rockets illi waddabu il-Hamas. U għalek naħseb illi dan il-rapport mhux xi ħaġa illi l-Parlament Ewropew għandu jiftaħar bih fil-ġejjeni la qed saqsi jiena qatt ma mort zderod imma mort bnati oħra fil-vant nofsani. Sur President, aħna smajna ħafna dwar il-kelma proporzjonalità f'dan id-dibattitu. U eh, jiena nistaqsi xinu, xin, xinhi xin id-definizjoni ta' proporzjonalità minnaħa ta' l-Izrael? x'kien ikun rispons proporzjonali? Nixtieq nara x'inhi il-proporzjonalità jew in-noqqas tagħha f'dan ir-rapport. Meta wieħed jaqra dan ir-rapport ta' Goldstone, naqraw illi dan il dan l-attak tneħħam il-kontest tiegħu mhux qed ngħid illi l-Iżrael huwa pur u li ħadd ma jista' jikkritikah l-Iżrael għamlet żbalji l israel trid illi ikun hemm entità stabbli Palestinjana li jista' jkun ġar xieraq. Imma il-ton ta' dan ir-rapport innuqqas ta' bilanċ li fih komplet dbiet l-ideja ta' eh, soluzzjoni fejn ikun hemm żewġ stati illi jgħixu fil-paċi ma' ġemp xulxin. Is-Sur Lamsdorf għal-minuta. Grazzi l-FDP fil-Parlament Ewropew ivvota kontra din ir-riżoluzzjoni dwar l-approvazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma nistawx napprovawa jekk jekk definizzjoni uh, uffiċjali ta' stat terrorista u għal daħstan taħna ma nistawx nappoġġaw, ma rridux naraw, rridu naraw eżattament xġara u l-Izrael ċittuqot toqgħod attenta u tieħu miżuri meħtieġa jekk hemm bżonn u ma jfissirx li aħna se nappoġġaw il-politika tal-gvern fil-proċess tal-paċi. Aħna interessati li jkun hemm taħdidiet, anki taħdidiet indiretti Sur Obama jider li huwa serju li għamel sforzi li was li se waslu għal paċi dejjema f'dan ir-reġun u aħna dan nappoġġaw. L-Izrael ma tistax tapprova iktar settlement f'dan ir-reġun. Issa naddu għal Belarus. Is-Sur Nikolaċiċ għal minuta.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 L-Unjoni Ewropea trid tibgħat sinjal ċar lil Bielorussja. L-Unjoni Ewropea trid tkun lesta li tagħmel valutazzjoni ġdida tal-relazzjonijiet bilaterali jekk il-Bielorussja mhux se tieqaf darba l dejjem eh, tikser id-drittijiet tal-bniedem. Jiena irrabjat ħafna dwar id-deċiżjoni li ħa il- il-President tal Bielorussja dwar il-kontrolli fuq l-internet ħafna drabi nitkellmu dwar repressjoni tal-libertà tal-espressjoni. tal libertà tal espressjoni libertà tal-kelma, dawn huma drittijiet fi stat ta' dritt. U dan ifisser ukoll li ċittadini tal-Bielorussja u f'partijiet oħra tad-dinja huma għandhom suspetti kbar dwar l-attivitajiet li jsiru fil-Bielorussja. N-nies jiġu arrestati kif ġiġi u l-elezzjonijiet, jekk nżommu f'moħna per eżempju x'qed isir fil- fid-dawl tal-elezzjonijiet presidenzjali li se jsiru dal-waqt. Sur President, Signori, grazzi tal-li eh, ħejjejtu uh, din ir-riżoluzzjoni favur u votajtu favura aħna għadna li aħna l-lesti li nappoġġaw il-drittijiet fondamentali tal-bniedem u drittijiet tal-minoranzi fil-Bielorussja. Dan din prova li aħna nappoġġaw il-libertà tal-espressjoni. Jena sodisfat ħafna bil-pozizjoni li ħal Parlament Ewropew biex jappoġġa il-minoranza pollakka fil-Bielorussja. Ritnajt li l-istati membri irridu jagħtu eżempju l ġirien tagħna l ħbieb tagħna u jiżguraw li drittijiet tal-minoranzi ikunu rispettati bisħieħ fl-istati membri kollha tagħna. Sur Kazmarak, minuta. Sur President, Sinjuri, jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni. Aħna irridu nillegalizzaw l-Unjoni tal-persuni Pollakki fil-Bielorussja u eh, nuru solidarjetà mal-poplu tal-Bielorussja li m'għandhomx drittijiet bħala ċittadini jiena rċivejt ittra minn l um, tal-Bielorussja fil-Polonja il-bira u kien ansjus ħafna dwar il-deputati Ewropej li rridu di din riżoluzzjoni hawnhekk illum u ħas illi din is-sitwazzjoni ma ġietx prezentata mod oġġettiv fil-medja pollakka imma dan mhux minnu dinja eh, xaġa li tirrigwarda drittijiet tal-minoranzi, standards minimi u naħseb illi huwa fl-aħjar interess tal eh, huwa l-interess ta' Bielorussja illi aħna għandna għal qalbna. Grazzi, Sur President. Jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni fdwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bielorussja u llum nixtieq għal darboħra intenni tħassib tiegħi dwar iksur tal-drittijiet tal-bniedem fil-Bielorussja kontra l-membri tal-soċjetà ċivili, kontra membri tal-minoranzi nazzjonali u l-organizzazzjonijiet tagħhom. U jiena nixtieq ngħid li jiena noffri solidarjetà tiegħi maċ ċittadini li ma jistgħux igawdu mid-drittijiet ċivili tagħhom. Jiena nikkundanna bil-qawwa Eh, l-arrest ta' Angelika Boris li hija il-President tal-Unjoni tal-Persuni Pollakki fil bjelorussja u anki Anatol Nebetsko li huwa il-mexxej tal- eh, forzi demokratiċi Ma'uda. Eh, fil-Bielorussja li kemm il-darba kien eh, mistieden hawnhekk f'dan il-Parlament. Sfortunatament il-poplu tal-Bielorussja ma jistax m'għandux id-dritt li gawdi minn ħafna proġetti u proposti l-Unjoni Ewropea edha tiffinanzja bħala parti eh, mill-politika mil tal-viċinat fil-vant tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Jina naħseb illi s-situazzjoni fil-Bielorussja huwa importanti li aħna bħala Ewropej niftakru l-valuri tagħna x'inhuma. Nisħaq fuq dan għaliex għadu kif kellna uh, voti li li li sewid li qalbi ħafna fuq ir-rapport ta' Goldstone. Dak kollu li għandu x'aqsam mal-Kawkazja, il-Bielorussja, l-Ukrajina, irridu ninżommu f'moħna il-valuri li aħna nħadnu, il-libertà tal-kelma, demokrazija, drittijiet tal-bniedem, dinja komunità ta' valuri li aħna nħadnu, u aħna rridu nipromuovu dan il-messaġġ anki fil-Bielorussja. Irridu naraw illi id-drittijiet tal-minoranzi jkunu rispettati fil-Bielorussja u li il-minoranzi reliġjużi li eh, qed ikunu persegwitati u maltrattati li l-libertà ta' twemmin tagħhom ikun eh, tkun imħarsa. Huwa importanti li jasal dan il-messaġġ tagħna fil-Bjelorussja u bekk eh, timbet xi ftit fiduċja. President, tal-kemm appoġġa l-maġġor ħafna mill-formalazzjoni ta' dan ma nafx eh, aħna nilmentaw li l belarusjan um, parlament dajjef imma kull ma trid tagħmel ħar tħares um, madwarek aħna nilmentaw dwar il-fatt li għalkemm għandhom elezzjonijiet dawn ibabsuhom. Aħna għandna elezzjonijiet onesti u ma mbagħad ninjoraw ir-riżultat nilmentaw dwar il-fatt li l-Unjoni Sovjetika jew l-ideat li jibqgħu ħajjin imma mbagħad aħna eh, namlu xaġa bil-kontra. Vera ta' disfiġi li eh, għal xeħut eh, minn daw jena nishtiq nfakrek fuq eh, Animal Farm il-ksib fejn l-annimali ħarsu lejn l-irġiel u l-bnedmin u l-bnedmin ħarsu lejn l-annimali u ma jistawx intarfu bejnietom. Grazzi ħafna. Sur President, anki l-kontenut nifsu ta' din il-rizoluzzjoni na' nikkontesta il-prinċipju l-patrioti franċiżi, flammingi, ungerizi, austriaki dejjem ed ikunu eh, persegwitati f'indifferenza totali tal-maġġoranza ta' dan il-Parlament anki bl-appoġġ tiegħu u issa aħna rridu nagħtu lezzjonijiet lil kulħadd lil kultant. Uh, Skużani għaliex l-interpretazzjoni tiegħek issa ħirġa bil-Finlandis mill-kanal Ingliż li żgur mhux il-każ tiegħek. Issa eh, irranġata solvejtu għal-problema mela kif kont etnajt sur president il-patrioti franċizi, fjammingi, ungerizi, ġermanizi, austriaki u kol qed jiġu Eh, perseguitati fuq livell politiku, legali, eccetera, u anki bl-appoċċa dan il-Parlament illi jrid jagħti lezzjonijiet il kulħadd mod partikolari lil lin mill-frontieri tiegħu. Il-ġimgħa li għaddiet aħna votajna fuq riżoluzzjoni fuq l-Ukrajina b'dispożizzjoni li ħafna mill patriotti tal-Ukrajina isibu insolenti dan f'ċirkostanzi diffiċli ħafna prova joħloq eh, triq bejn it-totalitarizmu eh, minn żewġ naħat. U ħafna Ukrajini li ħassewhom umiljati mill-maġġoranza ta' dan il-Parlament u il-ħabib tiegħi Nick Griffin li huwa patriot Ungeris jgħid li għalina ġewna eh, vok hija um, eroj nazzjonali fil pajjiżu Tajjeb wis, mela issa laqna fuq din il, fuq dan il-rapport, issa naddu għat-tassazzjoni ta' transazzjonijiet finanzjarji l-ewwel kellim għal żewġ minuti is-Sinjura Swinle. Thank you. The EC Grazzi li sijar taraf li l-industrija ta' servizzi finanzjari ma tistax taħrab mill-krizi minn dannu eh, minħabba eh, Imbżon ta' iktar sistemi ħallibek naċertaw li eh, il-krizi ma terġax isseħu li rritu ikun hemm affarijiet f'każijiet ta' emerġenza. Huwa possibbli li fil-kuntest ta' ftejmiet internazzjonali wasal iż-żmien biex ikun hemm xi taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Mar irridu nikkonsidraw il-miżuri kollha ġalla darba l-komunità internazzjonali tappoġġa dawn ħafna mir rezoluzzjoni nappoġġaw imma eh, għana mm, tħassib fuq paragrafu seba l żewġ raġunijiet aħna napponu il-setat li l-Unjoni eh, tiġbor it-taxxi dan il-paragrafu jissiġġerixxi dan Mbagħad il-punt ta' sezzjoni fuq transazzjoni finanzjarji il-punt m'għandux ikun li wieħed eh, jiġbor il-flus għal proġetti partikolari anzi għandu jkun hemm għal stabilità finanzjarja fil-futur u nevitaw il-ġrajiet li seħħaw dan l-aħħar. Il-paragrafu jiffoka wis fuq soluzzjoni waħda biss u suġġerixi li l-flus li jinġabar jintuża l-proġetti individwali minn flok ma jistabilixxi settur eh, kollu kemmu u li memx bżon ta' partiċipazzjoni globali għalek aħna votajna kontra dan il-paragrafu speċifiku. Is-Sur Higgins għal minuta. President, jiena astenejt ruħim il-vot għax um, il-rezoluzzjoni inadegwata u mux qed tiġġielet kontra l-spekulazzjoni permezz ta' hedge funds u banek prestiġjużi pal Goldman Sachs. Kien hemm ikla privata f'New York fit-8 ta' frar bi 18 il-hedge fund prinċipali fejn diskutew l-spekulazzjoni tal tal-euro u um, dawn l-ekim se hedge funds li jikontrollu uh, xi 2000 um, biljun euro qed jispekulaw kontra l-euro u l-Greċja b'mod partikolari biex dawn jagħmlu miljuni ta' liħ. Issa l-Kummissjoni mhux biss qed tfalli li twaqqafhom imma ansi uh, qed tpoġġi ħafna pressjoni fuq il-Greċja u l-ħaddiema li dawn iħalsu Iran li dawk li spekulaw qed jitolbu. Rridu aħna nikkontrollawhom dawn eh, il-hedge funds u l-banek li eh, jixprunaw il-faqar u mhumiex ta' benefiċċju għas-soċjetà. Grazie ħafna Sur Borgesio. Presidente, ci siamo astenuti ma il motivo fondamentale... Astenejna imma Ir-raġuni prinċipali l-għala aħna kontra l-intenzjoni tal-Unjoni Ewropea li indaħlu tassazzjoni kif tistgħu taraw eh, fl-istqarrija mill-Kummissjoni li dan se tkun taxxa minima fuq l-emissjoniet u aħna kontra li natu seta diretta ta' fiskali l-Unjoni Ewropea xi ħaġa li l-istati membri għandhom jagħmlu m'hemmx ta' sanzjoni mingħajr rappreżentazzjoni u aħna kontra din l-idea ġifieri l-idea li jkollna eh, taxxa diretta imponuta kontra eh, sentenza tal eh, Kostituzzjonali tal-Ġermanja tal fejn u dissa Iva, laqa mister, ħafna misteru ġimma qabel il-ħatrat um, tal-korpi finanzjari irrid ikun hemm taxxa diretta fuq is-CO2 taxxa li se twassal għal żieda aw fil- prezz tal-fuels. L-affarijiet mhux kostituzzjonali, Sur Hanon. Grazzi President. Jiena minnix konvint dwar li konna tassazzjoni fuq transazzjonijiet finanzjarji, imma jiena iva nista naċċetta ir-raġunijiet ta' dawk li jaqblu u kulla għandu dritt li jasal konklużjonijiet differenti. Imma ma naqblux aħna li t eh, taxxa tiġi imposta esklusivament fuq l-Unjoni Ewropea. Tobin tax se twassal għal ħafna problemi. Il-għala din l-awla votatek b'maġranza ferm kbira għal sistema li se tkun ta' zvantaċ l unjoni Ewropea. It-tweġiba għax eh, eh, dil proposta iva eh, ta' eh, il-bankers, il-belt ta' Londra u l-Unjoni Ewropea tenata eh, li indipendenti u għalek mandi xalfej titlop il-flus l istati membri. Flimkien ma' l-proposti l-oħra li jtnaraw għall-armonizzazzjoni ta' supervizjoni finanzjarja u l il-fond ta' investiment alternativ qed naraw ħafna riperkussjonijiet għal Londra u qed naraw ukoll affert li jistgħu jwaslu għal faqar. Sur Grazzi ħafna, ċer. Kulħadd li jistuda l-krizi reċenti ma nafux għaliex Wasanna fi situazzjoni fejn il-banek kienu kbar wis li ifallu u biljuni ta' euro ta' dawk li ħarsu it-taxxa jintużaw sabiex dawn il-banek jibqgħu ħajjin. Għalhekk forsi tidher raġonevoli li aħna nixtiequ ngħinu l-vitni tal-kriżi finanzjarja ma nix li nixtiequ ngħinu l dawk fil-pajjiżi fqar. Issa, Jekk naraw imma kif l-affarijiet se jiġu imposti u l-impatt li se jkun hemm fil-katina tas swieq finanzjarji, fir-realtà se ssibu li l-banek jgħaddu dawn l-ispejjeż lill-konsumaturi u se jkun hemm impatt ukoll fuq dawk li jixtiequ jagħmlu kummerċ ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jixtiequ jagħmlu kummerċ mal-bqija tad-dinja Jekk aħna vera nixtiequ naħdmu fuq din il-problema ma nix aħna natu biljuni ta' flejes li eh, ta' dawk li ħalsu. It-taxxa ansi għanna neħu il-non-trade barriers. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nistgħu nimxu għal Saps Sur Paxka. Għal sepa eh, Sur Paxka. Dziękuję za to, panie. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Nixtieq jiena sanajt li palissa qed eh, nistudjaw sepa, nippruvaw eh, nintroduċu sistema ma' unifikata hawnhekk, imma nistgħu naraw li r-regoli jistgħu jiġu abbużati mill-banek il-ġodda x'dawn qed eh, jintroduċu ħlasijiet ġodda l-banek bidlu l ħasijiet tagħhom għal dawn il-pagamenti l-ġodda għal l-affarijiet jiswaw l-istess pal trasferimenti domestiċi imma għandhom ħlasijiet ġodda għal mm, ħlasijiet li jisiru baraw għal eh, ferat tagħhom. F'dan il-kuntest bl-introduzzjoni tar-regoli ġodda il-ħassijiet għal dawn il-pagamenti fil-kontijiet internazzjonali baqgħu hemmhekk. Il-banek ma nix inħalluhom jabbużaw ir-regoli u jgħaddu spezz addizzjonali l konsumaturi rridu naraw kif ir-regoli l-ġodda għal l-istituzzjonijiet finanzjarji se jiġu eh, kontrollati sur kalan Tosanowski għal minuta. ċer jiena votajt favur l-adozzjoni ta' rezoluzzjoni għax qed nirrappreżenta l-elettorat tiegħi. Ma nista' nagħmel xejni, ma rridx jiena nagħmel xi wara darom. Il-Parlament Ewropew irrid jaċċerta li drittijiet ta' ċittadini jiġu imħarsa. Ma nistawx aħna nippermettu sigriti u affarijiet sigriti per eżempju l kollezzjoni il-negozju dawn l-affarijiet ma jimxux jitfit mal-liġi Ewropea u dawn imorru kontra l-aċċess li ċittadini għandhom għal leġislazzjoni Ewropea. Iġifiri ħaġa tajba u jiena kontent li l-Parlament Ewropew qed għadem fuq il-dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea u fuq il-prodotti folot. Eh, Sinra Hawkin, In-negozjati attwali dwar il-prodotti folots m'għandhomx trasparanza u um, Jina nasib li għet immorru eh, kontra l-proċessi trasparenti u demokratiċi li għanna nistennu minn dawk li faslu il-liġi minn kija xem fil-regolament ma nistaw aħna nevitaw iskrutinju publiku meta nkunu għet nfaslu il-politiki li se jkollhom effett dirett fuq iċ-ċittadini. Aħna rridu natu attenzjoni l Data Protection Supervisor li dan ħareġ bi opinjoni fuq eh, il-negozjati. Il-Komissjoni Ewropea għandha bżonn waqqaf dialogu trasparenti u pubbliku u għal li waqt il-proprjetà intellettuali importanti għal soċjetà u għandha tiġi imħarsa din m'għandix taqbess id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u id-drittijiet pal pereżempju li wieħed jkun konzrat eh, bħala innoċenti. U eh, u il-politika vera seda fid-drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropew biex ħaġa importanti ħafna għal ċittadini u kif il-Kummissjoni u l-Parlament jadmu fuq il- tema edin setturi jekk hemm trasparenza jew le. Sur Kamal il-minu. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, President. Wieħed mill-affarijiet importanti dwar din ir-riżoluzzjoni u għal-fatt li għan kena alleanza f'din il-Kamra kienem anka ftejim komuni illi meta ma jkunx informazzjoni f'dawn in-negozjati e, palma kien fuq il-blog kienu biss xnijat pal il-konfiska tal-laptops, per eżempju, li kien ċar u fil-parlamentu għalli aħna xtaqna li kunem eh, aktar kjarezza fuq il-punt il kummissarju l-biraħ sema dan ċar u huwa jina kontent li huwa wedna li ħajtina aktar informazzjoni. Jekk il kummissjoni qed negozja fisem il-27 stat membru u fisem l-Unjoni Ewropea rridu nkunu nafu x'inhuma in-negozjati u x'inhuwa l evalwazzjoni tal-impatt u kif se jkun hemm dan l-impatt fuq l-industrija. Jiena grat ħafna lejn dak l-Kummissarju u ħarqan ħafna l-rapport tiegħu. Grazzi ħafna, Sur Paxka. Grazzi. Jiena mħaseb ħafna dwar l-imġiba tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-ftajim il negozjati qed isiru bil-malu u l-MP ma jafux l-MPs ma jafux x'inhu jiġri u din hija proċedura li naħseb għandha tinbidel. Il-Kummissjoni Ewropea trid eh, trealizza li l-Parlament għandu responsabiltajiet tiegħu u mhuwiex sinjal eh, tajjeb għal ċittadini fl-Ewropa u fuq livell internazzjonali jekk il-Kummissjoni f'ħafna okkażjonijiet eh, kollha tagħmel reviżjoni tal-ftehim dan juri nuqqas ta' komunikazzjoni bejn istituzzjonijiet jekk dan iseħħ. Grazzi. Mela, issa il-tariffi ġeneralizzati is-sur Kamal. Minuta. ħafna minnkom jafu il-sistema edin namlula revizjoni u s-sistema tissa waslet biex tispiċa tal il-GSP u GSP Plus eh, meta sar fejjim il-negozjati kienem ħafna eh, stati membri illi li kien ta' u ukoll u li dwar waqt id-dibattitu wieħed mill-uffiċjali għal il ftemiet eh, ekonomiċi dawk il-pajjiżi li jridu ftejn ta' dan it-tip imma ma jirrispettawx ma jsodisfawx il-kriterji għandna noffrulhom il-GSP Plus bħala alternattiva ma nippruvaw nkunu ta' flessibbli mbagħad b'dan il-mod nittama li nkunu qegħdin ngħinu lill-imprenditturi u ħafna nies ikun jistgħu joħorġu mill-faqar li minn dawn il-pajjiżi. Grazzi. Barely noticed South America bil-kemm tajna li l-Amerika tisfel u dik ċentrali waslu fato autotokrazija fil-Ekwador, fil-Bolivja, fil-Nicaragua. Rajna reġimi illi mux edin jirriflettu demokrazija għalkemm qed eh, elezzjonijiet għalkemm qed jitilgħu permezz ta' elezzjonijiet wara qed iżarmaw eh, eh, l-affarijiet fil-Kostituzzjoni tagħhom u qegħdin immexxu l-pajjiż fuq dak li jgħidu huma huwa soċjaliżmu. Dan juri prioritajiet li dan għandu jkun il-persuna illi fil-fat għaw xie stati, għaw xie membri għaw dal-parlament li moħħom biss biex jikritikaw lilu biss. Uh, Mr. Antoniozzi on Albertini. Grazie, Presidente. Grazie, Sur President. Nirringrazzja lil kollega Albertini xogħol eċċellenti illi jagħmel fuq dan is suġġett daqshekk importanti għal politika Ewropea bitħul fis seħħ ta' trattat tal-Lisbona l-kompetenzi Ewropea Ewropej kibru naħseb illi hawnhekk il ħafna minna naħsbu nixtiequ li konna iktar responsabilità u iktar sem attiv ta' l-istituzzjonijiet li aħna nagħmlu parti minnu Jiena naqbel mal l-istedina li saret l-rappresentantoli biex tiħu sem f'dik seduta parlamentari fejn uh, sen, sen il- meta jinħollu il-servizz Ewropej għal servizz barrani. Jiena nħoss illi il-direzzjoni li fija timxi din il dan il-rapport il rapport huwa pass il-qoddim biex juri Ewropa determinata u qawwija illi taf tieħu posta fuq ix-xena internazzjonali. Grazzi ħafna, ħafna. Sur Sinclair għandu l-mikrofonu. Is-Sinjura eh, Sinclair, skużawni. Grazzi, Sur President. Jiena votajt kontra l-emenda 17 d u 19 illi attakkat lin nato u li talbet li tneħħu il-bażijiet tan nato fl-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-aħħar argumenti illi ta' dawk li jemnu f'dan il-proġett Ewropej huwa li irnexxina inżommu il-paċi għal dawn l-aħħar 56 sena kienet in-NATO fil-fatt li jenet biex dan isir u ħasra illi din il-Kamra tippermetti li jsiru dan it-tip ta' votazzjonijiet. kienet il kienu l-forzi ta' NATO li proteġu eh, l-Europa. Jiena nixtieq nur il gratitudni tiegħi lejn in-nazzjonijiet li hemm imsieħba fin-NATO. I move to the security and defence policy. Mr. Antoniozzi, you have the floor. Grazie, President. Grazie, Sur President. Jena votajt favur għalli xina rrit nisħa illi xewqa ta' tkabbir ta' sinerġiji u tal-kollaborazzjoni fil qasam militari u ċivili bejn l-Unjoni Ewropea l-Istati membri anki fir rispett ta' ċerti pożizzjonijiet illi mhumiex allinjanati u huma neutrali hija xi ħaġa li aħna nistgħu naqblu magħha jiena nħoss li huwa importanti wkoll illi jitwaqfu mekkaniżmi ta' koordinament bħal ċentru operattiv permanenti tal-Unjoni Ewropea li taħt l-awtorità tal-rappreżentantoli. Ta sabiex ikun hemm koordinament effikaċi tal-pjanijiet li jsiru għall-operazzjonijiet kemm ċivili kif ukoll militari u anke wkoll sabiex ma jkunx hemm problemi disfunzjonijiet u dew minn illi s-sistema li qed nużaw bħalissa qiegħda toħloq. Grazzi. Thank you. Mr. Chuntis, you have the floor. Grazzi, President, grazzi tal-paċenzja tiegħek. Jiena votajt kontra dan għax id-direzzjoni perikoluża illi l-Ewropa ilha tieħu eh, firigward rigward tad-difiża u s-sigurtà il-militarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fi żmien fejn, eh, fejn ikun il-induru għal forza militari. aħna għandu e, konna politika aktar taħbiberija mal ġirintana tagħna u mhux nimxu ma dak li jgħamlu e, jagħmlu l-Istati Uniti u żgur li ma nix nużaw il-forza dak li jridu ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Mela il-sessjonija sospiża sa tlieta.